level. Susandra, forsi taħseb li ħabba li jiena ħanitlaq minn dal-Parlament f'Tulju li jiena m'għandix opinjonijiet dwar il-programm tal-Parlament fl-2010. Madana kollu, jien naħseb li ma nkunx qed nkun responsabbli ma dawk li batuni għaw jibdu l-aħħar xar snin jekk ma nużax l-opportunità bħala protest kontra li ikonna dan il-Parlament fi Strasburgu naħseb li huwa ħela skandaluża ta' risorsi tal minħalla 16 mem libda raġuni namlu da, hemm parlament verament adekwat f'Brussel u meta nsemmi dan lil nis fir-Renju Unit l-spejjes u l-strapazz biex niġu hawnhekk u ma jistaċbu specialment fi żmien meta qegħdin fi situazzjoni mwera ekonomikament. Naħseb li wasal iż-żmien biex ntemmu din eh, dan iċ-ċirku ta' Strasburgu biex niżguraw li l-Parlament ikun fi Strasburgu biss u jagħmel kontribut biex eh, nkunu nistgħu nifrankaw il-flus tal-pubbliku u nonfuqhom fuq affarijiet żjed sewja. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Ethan Harris għal-minuta. Ah, Mr. Chairman. Sur President, kull sena il-konferenza presidenti tagħmel emendi biex tiżgura li aħna nkunu għawek iżjed żmien minn dak li suppost nkunu għawek. Aħna żied qed ngħaddu żmien għawek eh, minn dawk minn ħattijħor barra. Eh, jista' jifhem għax biex niġu għawek naħlu ġurnata biex nsifru. nix nazlu biex nkunu għawek fi Strasburgu. Il-Parlament il-Parlament għandu jkollu dritt li jażel fejn jiltaqa' il-kollega tiegħi il sur Puzzled jifem li hemm ċerta vantaċ lokali għal dawk fil-politika li joqogħdu qrib. Imma faċ li għalina li nġu għawet minn Ġermanja biex nġibu li l-Kostituzzjoni tagħna iżel minn ġurnata għandhom bżonn biex dawk li jixtiequ jżuru biex jaraw kif funzjona jidumu ħafna biex jaslu hekk. Aħna għandna faċilitajiet fi Brussel, aħna għandna nivutaw biex neħelsu minn dan l-imbarazz. Grazzi ħafna. Il-rapport Mignis. Surħanan. Oh, the McGuinness report on the on the petition. Fu il petizjoniet ija, ija. Grazie ħafna, Sur President. Eh, kwistjoni għawek li nqajjem huwa l-skandlu tal-ħtif eh, ta' art fi Spanja li ila tasal qoddim il-Komitat ta' Petizzjoni dwar aħħar snin. Hawnhekk kull ħafna minna ċittadini tagħna għandhom min bata minn dawn l-abbużi tal-liġi ta' urbanizzazzjoni fuq il-kosta ta' Spanja. Kif ukoll eluf eh, ta' ċittadini Spanjoli nifisom. L-isforzi biex din il-kwestjoni tiġi eh, ġudikata hija ħaġa li ġis frustrata minn diversi membri tal-Parlament eh, Spanjol li biżewġ taħat. Jiena nappella, nappella l-kollega tiegħi tal-Partit Popolar eh, għanna eh, eh, jarfu kemm ħaġa sagra il-proprjetà u jafu ma perfettament kemm huwa importanti li n-nies iħossu l-proprjetà tagħhom ma xieġiġ xi mort jew ieħor abbużata. Grazzi ħafna. l-integrazzjoni tal-nisa u l-ċel fi xol tal-kumitati issur takkula. Takkula. Issur takkula. Tittajdina xaħġa. Haluan ensinnäkin lausua tästä Zaborskan mietinnöstä, että... Grazie ħafna, President. Fuq il-rapport Zaborska, jinn nishtiq naħseb li għad sejjer jgħad fit-triq tajjeb. U importanti għal-Parlament Ewropew li jimxi lej eh, igwaljanza bejn nisa u rġiel fil-delegazzjonijiet u l-komitati. Mela ħna namlu l-lista l-elezzjonijiet tal-Parlament għandna konna bilanċ bej n-numru ta' rġiel u nisa. Nisperaw li jasal iż-żmien inkunu nistgħu naslu igwaljanza bej il-nisa u rġil. U ma jkunemx rwol determinat minn qabel. Għanna bżon iż żewċ rwoli, imma l rġil u l-nisa għandhom ikunu igwali. Għanna jihdu azzjoni ċara biex nizguraw li intejbu l-arfin tana fuq fuq it-nej biex jagħmlu kontribut. Fuq rapport Morgan, Sur Hanan. Grazzi ħafna President. ħafna nistgħu nifrankaw billi noħolqu Eh, network eh, jew grid komuni għall-Unjoni Ewropea. Eh, f'xi posti uħor fl-Ewropa jkun hemm elettriku iżjed milli hemm bżonn u jekk inneħħu l-xkil fil-frontieri nkunu nistgħu innaqsu d dependenza tagħna fuq l-importazzjonijiet. Sfortunatament dak it-tip ta' mudell ta' integrazzjoni fejn jkun hemm wieħed ta' suq ħieles u organikan u integrat mhux dak li vvutajna fuq aħna qegħdin sejrin l-armonizzazzjoni, prezzijiet fissi, pożizzjoni komuni ta' negozjati, mbaħn xjaqsam ir-Russja u partijiet terzi. Hija differenza ideoloġika bażika fl-Unjoni Ewropea bejn is-suq ħieles li huwa bażat fuq l-arfin eh, reġipruku tal-prodotti u wieħed armonizzat fejn inaqqas l-għażla tal-konsumatur u regolament tal-autorità. Hemm perikli speċjalment għal Renju Unit li sa sentejlu konna l-unika eh, produttur tan-net. U aħna bħalissa għedin f'ekwilibrju u politika komuni ta' enerġija tista' tkun bħal dik il-politika komuni ta' sajt fej l-unika pajis li aħna qed eh, eh, nagħtu flus fil-kaxxa waqt li l-oħrajn joħorġu flus minn da. Grazzi ħafna. Is-Sur Kamal. Thank you very much, Mr. President. And... Grazie ħafna, President. U qabel ma navanza, nishtiq nifraħ li r-rapport tal Sunja Morgan naf li ħat titlaq minnaw u naħseb li forsi ma naqblux ġili ma naħseb li verament għamet ħafna xogħol fuq dan ir-rapport. Jaħna kulħadd jaf jekk inħarsu lej l-istorja tal-liberalizzazzjoni fit-telekomunikazzjoni li dak kien suċċess kbir fej joffri għażla ikbar u prezzijiet iżid eh, eh, baxxi u servizz li konsumaturi li konsumatur fil-Unjoni Ewropea. U jaħasra li l-posta u l-enerġija baqat lura. Naħseb li dan huwa pass fid-direzzjoni tajba ma nabżon insolvu l-problemi tal-unbundling tal-network u aċċess għal swieq oħra. Mhux ħaġa ġusta li ċerta swieq bħal Renju Unit jibqgħu miftuħin għal kompetizzjoni waqt li oħrajn waqt li kumpaniji mill-Ġermanja u Franza jistaw jaċċedu għas-suq tal-Renju Unit, ma ma permettux li kumpaniji mill-Renju Unit ikollhom aċċess għas-suq tagħhom. Naħseb li wasal iż-żmien biex eh, il-protezzjoni ma nkunniex protezzjoni jkollna fiduċja fis-suq. Grazzi. Il-rapport dalet il-tikket ta' tajers. Sur takkula għal-minuta. Grazie. Jena xtiq nifraħ l-rapport ta' l rapport ta' sur ta' Honorable Bled u importanti li din kwestjoni natu importanza ta' ħagġifiri li insalvaw l-enerġija fit trasport u fl-istess ħin Eh, nkunu zet effiċenti kemm jista' jkun. U importanti wkoll għal dan ir-raġuni li aħna nibdew nitkellmu dwar it-tajers, meta nitkellmu dwar it-trasport eh, fit-triqat u tajers nfakru li s-sikurezza hija l-priorità eh, ewlenija. Dik għandha tkun li żjed ħaġa importanti. Għalhekk għandna bżonn ekwilibrju, għandna bżonn bilanċ meta jiġu prodotti tajers aħna rridu nagħmluha forma effiċjenti u nsalvaw enerġija. Imma dina eh, dejjem jiddependi fuq li jkun hemm sikurezza tajba, m'għandniex innaqsu s-sikurezza fl-ebda moment. Fil-triqat tagħna rridu niżguraw li nsuqu bis-sikurezza f'moħħna dik huwa ħaġa importanti. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-rapport Vejlen dwar emendi tal regolament l dwar il-mobile telefon u direttiva tal komunikazzjoni elettrika l-onorevoli Takula darbohra. Grazie ħafna President, nifraħ l-rapporter għax xogħol verament tajjeb tagħha f'dan ir-rapport u ngħid li huwa essenzjali li fl-Ewropa nkunu nistgħu naslu situazzjoni fil-ġejjini fej is-suq tagħna fuq is-suq intern tagħna fl-Ewropa kollha jippermetti li innaqsu il-prezz tal-telefonati eh, internazjonali. Aħna rajna kif eh, nishtu xie kard għaw, għaw kard levi, u għamlu xie operazzjoni biex ikun nistaw nużaw il-mobile tana u nispiċċaw nħalsu eh, eh, prezz oli ħafna. Dan imur kontra il-moviment ħieles tal-persuni. Aħna għanna verament nizgudaw li fl-Unjoni Ewropea kollha ikonna situazzjoni fejn il-prezzijiet tal-mobiles u telefons bil-mobile ikollhom l-istess livell più u menu l-interess ta' ċittadin għandu jkun il-priorità. U b'din il-forma aħna nkun nistgħu noperaw hekk. Nek nagħmlu hekk dan biss innaqsu l-prezzijiet tal-telefons. Grazzi ħafna. Sur kamra fuq il-istess rapport. Jiena nifraħ il-rapporter, jiena verament gburi li aħna daħħalna zi trasparenza, aħna problemi prinċipali b'daw l-aħħar snin huma l-xoks li jieħdu meta jaraw il-kontijiet tat telefons tagħhom meta jmorru lura d-dar. Jekk inħarsu li rapport l-Ewropija tar-rapport il-price caps aħna rridu nafu jekk ma jkun hemmx regolament il-prezzijiet kollha kienu qed jonsu. Il-Kommissjoni taraf biċ-ċifri tagħha li l-maġġoranza ta' konsumaturi ma jagħmlux roaming eh, f'livell eh, daqshekk importanti. Dak li qed nagħmlu huwa qegħdin innaqsu l-prezzijiet ta' telefonati għal għal ftit tal-privileġġati MEPs, eh, uffiċjali tal-Kommissjoni u negozjanti tal-Ewropa. Nisperaw li meta dak il-kumpanniji jippruvaw jigwadanjaw dak li telfu minnaw ma jgħaddux għal fuq ħaddieħor. Mhux qed eh, nisirqu lil foqra biex inħassu biex dawk l-onja ikollhom eh, telefons iżjed binqas prezz. Sur Gollnish. Monsieur le Président, je me réjouis. Président. Jena ħadgosb il-rapport tal-kollega tagħna Sunjura Avaljan fuq kwestjoni li għal darba l-Unjoni Ewropea u l-prerogativa tagħha japplikaw għandha l-poteri kompletament fuq dan eh, li huwa telekomunikazzjoni. Jiena rrid ngħid li hemm ċerta drabi fejn sitwazzjoni mhijiex sostenibbli, mhijiex aċċettabbli. Il-konsumaturi qegħdin verament jiġu ngannati, il-konsumaturi mm, huma sorpriżi meta li meta jaraw jużu l-phones mobili tagħhom. Jgħidulhom bħaġa fil-kuntratt fil-pjimpenpju fil-kas tiegħi. Tal-aħħar kont l-Italja l-ġurnata eh, għamilt konnessjoni mal-internet, forsi darbtej u tlieta, eh, u l-operatur Franċiż li huwa operatur kważi pubbliku, Orange, pubbliku Orange, u batit li kont ta' 1200 euro. Dana, ġurnata, ġurnata oħra fuq il-frontiera bej ħdej eh, eh rifanza 3000 euro, mhux ħaġa aċċettabbli. Se rend coupable sans verament eh, najdu li n-nis qed jiġu eh, hemm abbuż u l-operaturi huma responsabbli ta' dam hemm l-ebda trasparenza u l-ebda rendikont. Aħna għandna bżonn intejbu it-trasparenza, il-trasparenza tal-kuntratti wkoll dak l-għandu x'jaqsam mit telefonija mobili. Grazzi ħafna. Suranan. Grazzi ħafna, President. Evident, li aħna kolħat jaqbel ma spejjeż inqas bil-mobiles, eh, naħseb tkun miġnun li tajt li le. Ma dak huwa biss parti mill-ekwazzjoni. Mek aħna nobbligaw l-operaturi li jbaxxu l-prezzijiet u ma jħasilbu il-flus minn ximkien li taħjif jżidu l-prezzijiet ta' dawk li ma jsifrux dan huwa taxxa fuq dawk li ma jsifrux għal benefiċċju ta' dawk li jsifru. Ħajkun hemm żgħażagħ eh, eh, fil-reġun tiegħi li huma ħajħalsu iżjed ħalli ċerta nies tan-negozju jkunu jistgħu eh, MPs u kummissarji jkunu jistgħu jitkellmu iżjed meta ma jkunu qegħdin barra aħna mhux partijiet li mhux interessati b'dan il-vot, kulħadd hawnhekk ħajkwadanja b'dan din it-tip ta' regolamenti li aħna qed nagħmlu hawnhekk mraw l-aħħar sena. U jekk intri tifhem kif li l-poter spostat fl-Ewropa, eh, kull m'għandek bżonn huwa taqra dan ir-rapporta. Uhu, min għandu l-poter u fuq min għan qed jeżerċita din il-poter. Aħna mem ledda dubju dwar min għandu il-poter aħna l-eurokratiċi. Grazie Mrs. Spider, lei non è riscritta ma credo che sia. Grazie. Signora, ma naħsibx li kellek kont fil-lista ma se tkellem għal-minuta. Grazie President, grazie tal-li ħadd permetti nitkellem jien votajt favur dan ir-rapport għax naħseb li dak li sar hawnhekk fil-qasam tal-mobiles huwa importanti ħafna. Meta jiena bdejt naħdem fi Brussell, minuta kienet tisfini 3 ewri. Illum il-ġurnata bissata din ir-regolament għedin inħassu ħafna inqas għal din it-tip ta' komunikazzjoni. Din hija importanti għal soċjetajiet tagħna fl-Ewropa kollha kemmi. U dawn it-tariffi ħafna drabi ma kinux ċari laqqa, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-SMS. Per eżempju, aħna naqqasna l-prezzijiet ta' telefonati mod sostantiv imma l-SMS iż-le u ħafna kompanija jisolbu ħafna flus għal dan. Nansab dan l-istrument kien pass l-qoddim għal konsumatura tagħna u din hija importanti fil-ġurnata tal-lum il-trasmissjoni eh, tad-data hija importanti ħafna u għalhekk dan huwa suċċess tan-naħa tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament Ewropew. Issa rapport Skinner fuq l-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni surran l-ewwel. Nixtieq ngħid proset l sur Skinner fuq dan ir-rapport għamel biċċa xogħol tajba ħafna. Kienet biċċa xogħol kbira però irnexxielu jgħamil sew. U grazzi wkoll għall suċċess ta' solvenzi t Dan Nadu għazempi ta' kif l-Ewropa ta' taħdem fl-imkien biex naqsmu il-pejs u anke soluzzjonijiet u dan huwa eżempju ċar ta' relazzjonijiet aħjar għal kooperazzjoni. Rridu naċċertaw naħdmu fl-imkien biex żgur qatt ma nerġgħu niffaċċjaw sitwazzjoni bħal dik għedin qegħdin maħħa magħha bħalissa ekonomikament. Din, l-iskema ħat permetti u koll dawk li għandhom eh, l għom biex anki ikollhom madwar 7% tal-pagamenti, 7% tal-pagamenti tal-interessi tagħhom madwar għal perjodu ta' sentej. U d hija ħaġa li l-istati membri kollha jistgħu jaraw kif jistaw jagħmluha. U anki li sok blokkos fl-istati membri nfushom jistgħu jaraw kif tista' issir biex il jistgħu jagħmlu lawn stan teres biss jekk nis ikunu qegħdin fid-diffikultà. U dan jgħin biex nsibu dal fuka ta' reċessjoni. Grazzi ħafna. Ir-rapport Hockmark għafas komunitarju s sikuretta nukleari. Is-sur Rubik. U s-sur bil-miktub is-sur Heaton Harris. Grazzi President u qabel ma nibda bil-spiegazzjoni tiegħi nixtieq l-ewwel ngħid proset li sur Kamal talli għamel il-mit intervent fil-plenarja tiegħu sakemm ġi hawnhekk. Forsi hawn min qed jgħid possibbli ħadd li daqshekk żmien imma hija ħaġa tajba li jista' jingħaqad mal-klabb taċ-Ċenturjuni. Jena naħseb li jekk ħana tkellmu dwar sigurezza nukleari u l-enerġija fil-futur, aħna nixtiequ dina din sib b'mod l-iktar sigur possibbli. Jiena evvotajt għal dan ir-rapport għax jiena nixtieq li jkun hemm iktar eh, eh, enerġija nukleari anke fil-Renju Unit għaliex iddejjaqt li nara eh, l-irdiden tarrieh rieħ illi jispiċċaw imtellajn fil-kampanja sabiħa Ewropea illi ċertament ma għadin jagħmlu xejn ta' ġid u ċertament laqqas ma qegħdin jipprovdu enerġija rinnovabbli kull ma qegħdin jagħmlu jagħtu ftit enerġija għal ftit żmien għalhekk jiena naqbel eh, kompletament ma' din ir-rapport. Grazzi. Issa fuq ir-rapport Romeva il- Sistema Komunitarja ta' Kontroll dwar l ta' konferma ma' regola ta' politika komunità sart is-surrealista. Grazzi President, il-proposta ta' Kummissjoni fil-proposta oriġinali tagħha li kollhom jikkontrollaw eh, sajt ehm, passatemp u jkollhom bżonn ta' liċenzja ċeċra ma' dak li għandu x'jaqsam ma' din tip ta' burokrasija kaċ għadhom dawk il-proposti illi għajmes oppożizzjoni kbira u bir-raġun mhux biss fost dawk illi eh, li kunu bizzak involvizzatur ma dawk kollha li interessom is-suġġett anke tal burokrazija Ewropea. L-lum emenda 48 ġiet approvata u dan għalmenu jerġa' jagħti daqsxejn diskrezzjoni lill istati membri biex jaraw huma jekk għandhom xieħdu passi dwar il-liċenzji u reġistrar ta' eh, sajt passatemp u e, għalhekk huma l-istati membri li jridu jġudikaw jekk hemm impatt għaliex ħafna stati membri ma hemmx. Almenu ma jiġix minn naħa ta' sajt e, passatemp. Kontent li l-Kummissjoni e, l-bnija hawnhekk u dak li kien ħażin ipprovajna ta' fuħda daqsxejn. Il-kalim li miss. Grazzi President. Wara xar snin f'dan il-Parlament jiena ma ħsibx li ħanħassab baffarijiet imma inħsat bil-proposta li nestendu il-CFP għalki għal sajjeda li jistaddu passatemp ikollhom jirreġistraw kull qabda u joddu skont il-kwota nazzjonali. Di proposta ma tneħħieċ però eh, tejbet ħafna bis-saħħa ta' ġlieda sħiħa li kien hemm u koll. Specialment minnaħa ta' l-Skoċċiżi u koll hawnhekk. Is-sur Stevenson u Hutchton, eccetera. U nixtieq ukoll għawnek eh, insellem li sur Alistair li huwa l-iktar persuna li tiddefendi l-Irlanda f'dal parlament. Il-problema għonek kħet l-infurzar, il-problema kienet il-nis ma kienux għadin jinfurzaw il-liġi eżistenti u dejjem l-istentana fil-parlament u għalin il-leġizlaw minn flok il nużaw l għodda li għana tiġa dispozizjoni tagħna. Laqwa ħaġa mhix dejjem li wieħed jagħmel jad liġa ġdida l-ewwel irid jara kif jista' juża l-aħjar mezz il-setat leġislattivi diġà ikollok. Grazzi Sur Njura Styler. Grazzi, Sur President. Il-rapport Remeva suppost għandu jserra ħras is sajjida Ewropew li mhux se jkollhom jkollhom jagħmlu dan il-biċċa xogħol. Emenda 48 għaddit bis bħames voti kontra u d 49 berba voti kontra u emenda 50 kellha poċ kbir emenda 92 waqat u emenda 93 waqat ukoll u e, sejda dak il u sejda tax-xatt. Issa kif ħanamlu il lingwaċ ta' artiklu 40? ħajjedu l-approċ tal-parlament u approċ differenti. Il- Nadija tal-lum ta' Green Paper ta' riforma ta' CFP ta' tina opportunità biex nbidlu il-politika komuni ta' sajt u nittama illi niddu dil-opportunità biex din il-paper nitċirkulawa ma' kemm jista' jkun kostituenti ħansemmu l-vuċi tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna issa rapport visser fuq il-konservazzjoni ta' rizorsi ta' sajt eh, permess ta' miżuri tekniċi. Is-Sur Kamal. Mija wieħed sur kamal. Grazzi, President. Isu, um, suċċess kbir dan, jisna ħaġa. Interessanti il-titlu għawnek, il-Konservation tal-Risorsi dat-sajt permessa mizuri tekniċi, jekk aħna vera nixtiequ l-aħjar miżuri tekniċi biex nikonservaw ir-risorsi tas-sajt ċertament mhux nsebuhom fis-CFP dawn. ir rizultant hemmhekk is-CFP kienet falliment kbir dwar il- konservazzjoni tal-provvisti tal-rizorsi tas-sajt irridu naraw daqsxejn li eżempju ta' pajjiżi oħra fejn ħadmu inħarsu lejn l-Iżlanda pereżempju illi għandhom eh, soluzzjonijiet ibbażati fuq il-proprjetà u drittijiet li għadhom wieħed għal ieħor. New Zealand l-istess id-dedittjat għadhom minn ġartanija l-oħra u dan eżempju jgħasu jgħidulna li jekk inti tafda issu suq tkun qed tafda il dritta ta' proprjetà ħafna drabi dina tkun soluzzjoni aħjar. Skemi pazzi CFP kienu dizastru. Hemm bżonn li nafdaw is-suq issa. Grazzi. Issa rapport ta' Buzzut ta' Sur Buzzuttil fuq il-politika komuni għall-Ewropa Sur Buzzuttil. Micro, please. Micro mikrofonu kjoġbok. Jina, zaċ minuti ilu battilkom messaċ ma xaħat għawnek dwar il-rapport vissa biex nitkellem jien. Rrit nitkellem jien fuq il-mod kif votajt. Zguri li għandek, President. Le, ma waslet il-nġdi. Regoli jgħidu li tal-bit ta' għad l-spiegazzjoni tal-voti jridu jaslunna qabel. Fuq il-rapport ta' qabel jina permejt l titkellem. Għavoli għanti ma tlabtnix qabel ma ma nistax namel l-eċezzjoni darbtejn. Għax mux sewa għal dawk li għadhom għedin jistennaw biex jitkellmu, skużani, ma le, ma waslitna l-ebda talba, sur bizottin. Sur President, nota qasira kemm nispjega il-voti eh, tana tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew dwar ir-rapport tiegħi Eh, dwar l-immigrazzjoni il-politika komuni dwar l-immigrazzjoni kien hemm żewġ voti waħda fuq mozzjoni alternattiva u l-ieħor fuq ir-rapport proprja. Aħna votajna favur il-mozzjoni alternattiva biex inkunu nistgħu nneħħu paragrafu li ddaħħal mill-blokk soċjalista f'din il-Kamra illi prevedi id-dritt tal-vot għall immigranti ħaġa illi aħna ma naqblux magħha, ħaġa illi aħna votajna kontra tagħha anki fl-istadju ta' kumitat. Madankollu hija sfortuna illi din il-mozzjoni naħseb li ma għaddiċ għaliex kieku kien jitneħħa dan il-paragrafu. Minflok aħna vvutajna favur il-rapport sħiħ għax jidrilna li dan huwa rapport tajjeb li jiġbor fih programm ċar tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-qasam tal-politika komuni dwar l-immigrazzjoni. Grazie ħafna. Grazie, Monsieur. Grazie, Sir Gornish. prinċipji, azzjonijiet u strumenti. Dak huwa suġġett vast li kopri rapport bużuttil. Il-prinċipji mid-dera għandna bżonn 60 miljun immigranti sal-2050 minna barra l-Europa, pero għanna nis bla xol, nis fqar, kumpaniji l-għadin u Issa, azzjonijiet, azzjonijiet suppost li natu l-immigranti id-dritt tal-vot, il-moviment ħieles u għacċess suq tax-xol. E għanħarsu l-istrumenti diskriminazzjoni pozittiva, rikonoxximent ta' kwalifiki u l-Ewropej għandhom bżonn Eh, id-diplomi u l-lawri ċertifikati. L-Ewropej ħajkollhom jaċċettaw minn dak li jiġi organizzat mill eurokratiċi bil-kompliċità tal-Parlament Ewropew. Rridu nwafquha din it-tip ta' migrazzjoni, rrid ikollna politika tajba għal familji Ewropej biex nġeddu l-popolazzjonijiet tagħna hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi. Sur Borghezi 7. Fuq din eh, rapport nixtieq ngħid kif intqal ftit ilu illi kienet ħaġa li tikbetana li l-Europa għanna tant problema serja ta' tant miljoni li huma bla xogħol edin qiegħda u qed jitkeċċew tant ħaddiema 60 miljun meħtieġa ta' immigrati hija ħaġa li ma tistwemminx. Imma anke biex ninsistu dwar u waqt li qed niddiskutu kif nistgħu nirregolaw u il-futuri tal-immigrazzjoni hemm traġedji illi evitajnijom grazzi Dijom għax mħabba fis-sens ta' umanità tal-pajjiż u il-gvern tajjeb tal-Ministru Moroni kif seta ġara eh, bil-vapur pinar. X'inhi tagħmel l-Ewropa f'dan tana Min 600 il-li nsemma il-Ministru Moroni Malta marċettaċ u ma għamliċ għal-kem għanda l-finanzjament mill-Unjoni Ewropa biex tirċivi u tagħti l-lajnu biex taffronta konkretament dawn il-persuni il, il li ġejjin mill-Afrika ta' fuq. Fil-każijiet kollha kellu jintervjeni l-pajjiżna illi ma jistax jwassal iżjed biex ċentru tal-Lampedusa illi kif kulħadd jaf huwa wasal għal Eh, wis iktar mill-li jista' jirċivi u għalhekk l-Ewropa jeħtieġ li tagħmel tagħti regolament preċiż nitolbu li jkun hemm żieda qawwija ta' finanzjament biex għal pajjiżna biex nitkunu naffrontaw b'mod tajjeb din is-sfida. Jeħtieġ li tqum l-Ewropa u tagħti regolamenti ċari f'dan il-flus ta' immigrazzjoni għax iktar ekran qudiem ma sawx nimxu b'din sistema. Għalhekk issa l-aħħar dikerazzjoni għandna eh, kif rikjesta maġiet issa s-Sinjura Vajdera, issa sannadi u kol il-mikrofon il-Sinjura Vajdera dispeċifika fuq li ma rapport tixtieq titkellem. Grazzi. Grazzi ħafna, President. Nishtaqt li nitkellem dwar il-rapport dwar il-rapport ta' surviser dwar il-konservazzjoni ta' risorsi ta' sajt permess ta' mizuri tekniċi, et nitkelmu għonek dwar possibilitajiet fil zona ta' rezervi ta' taħut u f'pajizi il settur tas sajt u importanti ħafna għanna frontiera marittima ta' twila ħafna ta' aktar minn 500 km U ovvjament ma nistax nkunu attivi fil-komitati kollha tal-Parlament, imma is-sajt hija għalina importanti ħafna fil-Latvja għall-ekonomija tal-Latvja u dan ir-rapport ma tantx jittratta b'mod suffiċjenti rigward il-protezzjoni tal-sajt fuq il-kosta. Jeħtieġ narfu illi bet ikun hemm regolamenti eċċessiv jista' jagħmlu tkun periklu għal sajt tagħna u jista' tikkawża problemi l-attività tagħna. U r wol tal-Parlament fl-opinjoni tiegħi huwa li nassakuraw il-istati membri u wkoll l-istati ġirien jistgħu jimxu l-qudiem b'attivitajiet tradizzjonali u dan ovvjament jikludi is-sajt. jeħtieġ ukoll narfu illi hemm kumpaniji kbar qed jkunu involuti fis-settur ta' sajt warbu l-oħrajn iżgħar minnhom u għandna ħafna ħaddiema li jaħdmu fl-oċeani u jeħtiex nħarsu lejn il-kondizzjoni ta' xogħol. Grazzi għalhekk naslu għall-aħħar tal ispjega tal-voti u naġġornaw il-Kamra għal tlieta ta' warrof sinar illum. Grazzi ħafna.